Thank you, colleagues. We now... Kollegi, grazzi. Issa għaddu spiegazzjonijiet tal-vot. L-ewwel rapport huwa r-rapport tal-Onorevoli Ertug, is-Sinjura Xojdrova. Minuta waħda, kollegi, grazzi. Edin namlu l-spiegazzjoni tal-vot, nitlobkom tamlu silenzju. Sinjura Xojdrova.